Rekonoċiment tal patrimonju Ewropew. Dan huwa mod tajjeb kif wieħed juri kif bi ftit flus wieħed jista' jagħti valur miżjut Ewropew jiena nemmen illi fejn jingħata dan iċ-ċertifikat ta' patrimonju Ewropew ċertament li ħajkun ta' benefiċċju għal numru ta' zjarat għal dak il-post dan huwa tajjeb għall ekonomija Ewropea stanna Ewropea Ewropa maquda u rridu naċċertaw l-identità Ewropea id-diversità Ewropea Nurru għal ċittadini kollha ta' madwar id-dinja li skużani diffiċli tkellem dal-istorbju kollu għaddej madwar nitama li kulħadd femni. Eh, la parola. Grazzi, Nadir kelma l-onorevoli Antinoro. Grazzi, President. Il-ċertifikat tal-patrimonju Ewropew huwa importanti ħafna għal kontinent li fi ħafna sites tal-UNESCO u ħares ħafna Eh, risorsi naturali, kulturali, urbani u storja u kultura importanti tal-Unjoni Europea u tal-integrazzjoni tal-Unjoni Europea. Il-promozzjoni ta' ċertifikat u importanti għal koezjoni tal-Unjoni u u importanti u kolla dialogu kulturali. Nistaw naraw kif din nazla għażla hija ta' hija tajba għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni għal ċertifikat tal-patrimonju Ewropew biex ikun jista' jħares il-patrimonju tiegħu. Nirringrazzjaw l-isforzi tagħha l rapporter u nifirħela mill-ġdid għax-xogħol siwi tajjeb li għamlet mal-kumitat biex bekk kun tista' jkun jista' l witwettaq dan iċ-ċertifikat tal-patrimonju Ewropew għall-konservazzjoni Ewropea. Grazzi, naddu issa r rakkomandazzjoni tal-Onorevoli Pak fuq il-parteċipazzjoni tal-Iżvizzera fil-programm Zaza Flazzjonu, u fil-programm ta' għal-qasam tal-talim tul il-ħajja. L-onorevoli Takola, jek jozbu. Arvoisa Signor President, jina nishtiq najt li dan il-programm ta' talim tul il-ħajja u għapropi storja ta' suċċess Ewropea dan huwa l-moment li Wieħed jirringrazzja lis sinjura Pakka x-xogħol eċċellenti tagħha jien ovvjament ivvutajt favur. U dan juri wkoll l-ewro xettiċi li affarijiet bħalma huma talim tul il-ħajja mhumiex biss suċċess għall-Ewropa imma anke pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea bħalma huma l izvizzera u ma interessati u anke lesti li jħallsu għal dawn it-tip ta' programmi għalihom. Dan huwa l-aqwa mod kif ikun hemm skambju tal-aqwa prassi u nagħmlu programmi Ewropej disponibbli għal ehm, udjenza ikbar dawn il-programmi ta' talim tun l-ħajja u ta' zaza u ma' suċċess għall unjoni Ewropea u nixtieq ngħid merba lill-Iżvizzera. Grazie. Grazie, nadil kelma issa l-onorevoli Annan. Annan. Thank you, Madam President. I'd like to... Grazie, Signor President, jina nishtiq namel mistoqsija l-Kamra. Għaliex l-Svizzera edha tam tkun dasek prosperuza. Forsi wieħed kellu jisi li pajis bħal iżvizzera kellu ibatit fil-kriżi ta' bankarja riċenti imma dal-aħħar il-GDP kien ta' 214 fil-mija illi huwa ġifieri sinjuri id-doppju tal-Ewropa huma qegħdin jibbenefikaw mis-suq ehm, ħila semma ma mhumiex qegħdin fil-pak ma m'għandhomx mhumiex marbutin mill-politika Ewropea u liberi illi jiffirmaw f'temiet ma' pajjiżi terzi waqsma kommerċali. X'mudell brillanti lil l-Renju Unit dawn l-Svizzera li jistgħu jagħtu l-aqwa livell ta' eċin li ċittadini tagħhom hekk li misna nagħmlu aħna um, pajis bħalna li missejna l-ħajja tal-kontinent, tal-ċittadini fil-kontinenti kollha u um, demokrazija bimnija fuq il-baħir u kol marittimu, ekkana nieħdu l-eżempju tal-Iżvizzera. Grazie, eh, passiamo ora alle dichiarazioni. Grazie. Naddu issa l-spiegazzjoni tal-vot tal-rapport sajer, għal kontroll minnaħat tal-Istati membri għall eżerċizzju tal-poteri ta' implementazzjoni motija l-Kommissjoni. L-Onorevole Muscardini. Grazie President. Jina stjenejt fuq dan rapport għal komitoloġija għalli xal darboħra qed provaw li il-proċeduri antidumping jisiru min irid jagħmilhom u mhux jimplementom kulħadd u għalhekk hemm bżonn ta' ftehim sod biex bekk nivitaw il-kompetitività żlejali. Minkejja li kien hemm kompromess mal-Kunsill ma nistgħux ma nisħux kif din il-proposta ma kienieċ kapaċi tagħmel armonizzazzjoni mal-politika kommerċjali mal-proċedura ta' komitoloġija, speċjalment tal-parti li għandha x'taqsam mal-politiki kommerċjali li tolqot fil-ħamel ħaj l-imprizi Ewropej fi żmien ta' kriżi u dan qed joħloq qatt ġdid u aktar delokalizzazzjoni. U mingħajr ir-regoli kontra l-falsifikar nut li nitkellmu dwar miżuri għat nedija mill-ġdid tal-ekonomija Ewropea. Grazzi. La parola all'onorevole Annan. Grazzi l-Onorevoli Hannan. Madam Chairman. Grazzi, President. Ħanajda iktar mod sempliċi possibli. Eh, Nis li għadin ħalsu taxxa mill-Unjoni Ewropea mill-Irlanda għadin jintalbu biex ħalsu biex jenu pajzi oħra. Jina naħseb li dawn ċertament kienu għadin jamlu dana blaqwa interess għax jaħsbu minna li jom il għadin jajnu pajjiż li għandu bżon minti ma tenx pajjiż illi spiċċa irvinat billi tkompli żżid id-djun tiegħek kellu l-Irlanda. Kulħadd kien qed jara ġejja din imma ma setgħu jagħmlu xex ma kienx hemm rati ta' interessi Irlandiżi xi wieħed joli Issa il-problema komplet tigrava ruħax ma jistax ikun hemm żvalutar. Aħna rridu li dan il-proġett tagħna jibqa' ħajja detriment ta' kulħadd u flok nippruvaw ngħinu l-ewro fl-Irlanda għandna suppost qegħdin ngħinu lill-Irlanda biex toħroġ mill-ewro u tagħmel il-munita tagħha stess li tippermettila tħallas id-djun tagħha u serġa' essir stat indipendenti. Grazie, dichiara. Grazie. L-spiegazzjoni għal vot għal rapport Andrikjene fuq id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja fl-2009 u l-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Naddil l-kelma l-Onorevoli Preda. Grazzi, signor President, jina nishtiq nibda billi nifraħ l-Signora Andrikini għall-isforza li għamlet biex tfassal dan ir-rapport. Jina ivvotajt favur emenda 25 għax nasab li huwa tassew perikolu se klima li hemm bħalissa fir-Russja dwar l-impunità. Aħna naħsbu illi għanna għandu kunem demokrazija li rispetta s ta' dritt u dritti ta' bnidem ma' ovvja illi ħafna difensuri ta' dritti ta' bnidem zala ħajsnin snin ġew maqtula u dan ovvjament għajab ħafna mistoqsijiet dwar id-demokrazija fir russi Aħna nixtiequ ngħidu li l-awtoritajiet Russi permessa dan il-punt 25 huwa l-ħtieġa urġenti illi ikkusiru investigazzjonijiet għal mewt ta', ser, ta Sergej Magnitz. U nittamaw li Russja tisma' messaġġi tal-Parlament Ewropew. Nikkondannaw nuqqas investigazzjoni f'dan il-każ u nitobu l-Kunsill biex jissegwi mill-qrib dak l-iżviluppi li qegħdin isiru ma jkunx hemm żviluppi li jieħu azzjoni. Grazie la parola. Grazie, nadil kelma l-onorevoli Kalinowski. Dziękuję Panie Przewodniczący. Grazzi, Signora President, l-Unjoni Ewropea tiddefendi li d-dajfa il-dawk il qegħdin jiġu diskriminati il-foqra u dawk il huma vulnerabli madwar id-dinja. Aħna nagħtu premju Shakarov imma l-Unjoni Ewropea ħafna drabi ma tinfurzax ir-rispett tad drittijiet tal mida fl-art tagħha stess Nixtieq nur id-diskriminazzjoni li teżisti kontra minoranzi, pereżempju il- minoranza pollaka fil-Litwanja minkejja konvenzjoni eh, internazzjonali dwar il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li jeżistu. Il-Litwani jeżabu fil proċess li jillimitaw l-edukazzjoni ta' l-isna tal- it-talim tal-ilsna ehm, nattivi tal-minoranzi fil litwani Aħna naħsbu li id-drittijiet tal-minoranzi jendu jiġu eh, rispettati fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dana issa fil litwani għadan naraw l polla Polakki għadin jenal u mitfar mux għatiġu permetri jitalmu il-lingwa l-insim pajizu. Dinja diskriminazzjoni. Grazie l'onorevole Kellem. Grazie Presidente. I also Grazie President, jina u koll appoġġajt emenda 25, specialment it-tieni parti. Naħseb li huwa kruċjali dan jgħid il-Parlament Ewropew għandu jikkonsidra illi jkun hemm proibizzjoni ta' dħul għall uffiċjali Russi involuti fil-kas Magnitsi u jinkoraġixxi l-Aġenziji tal-Enforzaj tal-Liġi tagħna biex iżidu il kontita banka l-uffiċjali tal-Russja fl-Istati Membri kollha. Naħseb, sinjar Presidenti, li dan huwa kwistjoni ta' sew kruċjali kemm għar-Russja kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Jiena nħeġġeġ l kommissjoni u l-Kunsil biex isegwu l-parir ta' Parlament Ewropew. Issa ta' tal-Parlament Ewropew dal-aħħar żdiedu issa wasal iż-żmien illi nibdew naġġixxu u namlu pressjoni fuq dawk responsabbli mill-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem naħseb li l-Unjoni Ewropea u l-kooperazzjoni tagħha ħamar Russja jista' jkollha tagħmel sens biss jekk il-każijiet Ħotokowski huma knissi jsibu soluzzjoni għalihom u dawk li huma responsabbli minnhom jiġu kastigati grazzi. Grazie. Grazie, naddi sal-kelma l-onorevoli Takola. Arvoisa puhemies. Grazie, signor President. Jena votajt favur il-rapport Andrikene. Importanti ħafna li nqajmu dawn il-punti ta' drittijiet tal-bniedem dana jinsab fil-qalba tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Però rridu naċċertaw ukoll li aħna fil-fatt eh, nagħtu eżempju u mhux dejjem faċli li namlu dan u għacċar xirridu, pero kif ħanamluha fil-prattika dan? Forsi misni għajjims point of order waqt il-rapport Arlaki Interessanti ħafna, rajna madwar 50 ruħ bil-wifqa, pero inti għatinna laqqas kien 40. Interessanti ħafna il-mod kif ma nirrispettawx ir-regoli bażiċi, jekk ma nistawx nġibu ruħna sew aħna, kif għanna nippruvaw ngħidu lil ħadd ieħor x'għandu jagħmel. Importanti ħafna li dak kollu li nagħmlu jirrispetta r-regoli u l-liġijiet u li aħna nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem naħseb li hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu aħjar billi nkunu aktar kredibbli meta nitkellmu mar-Russja u pajjiżi oħra. Irridu nuru illi aħna ma um, ma trattax ħażin il-minoranzi, kuħadd għandu jkollu drittijiet tiegħu rispettati. Grazzi sal esplikazzjoni tal-vot tal-rapport tal-lakki fuq l-istrateġija l-ġdida l-Afganistan. L-ewwel qed kelma lill-Onorevoli Van Dalen. Ja, voorzitter, het... Eh, Grazzi. F'dan id-dibattitu qed naraw li għandna n-NATO l-Istati Uniti li mhux qed jirnexxilhom jagħmlu progress fl-Afganistan għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha salva kollox ħafna nies jaħsbuha hekk jisu l-affarijiet qed naħsbu hawnhekk ħafna nis jaħsbu li l-affarijiet jimxu waħedhom. Jekk naraw il-paragrafu 63 ta' dan ir-rapport insibu li issa irridu nitolbu li l-Iran tassoċja ruħa biex insibu tarf tal-problemi tal-Afganistan. Sinjura President, jiena kelli naqra dan il-paragrafu tlet darbit biex nemmen, ma stajċ nemmen lajnejja. Verament taffarit ta' barra minnaw u għalek jiena din raġuni votajt kontra r-rapport. Grazzi. Isur Hanan. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena kelli l-unur li nżur Afganistan eh, din is-sena kont mal-forzi Ingliżi tilqajt mal-militari tagħna imma ntqajt mal-soldati tad Danimarka u anki tal-Estonja. Xtaqt nibda ngħid l-qasan di klim biex nirringrazzja l-nies mill-stati membri anki mill-alleati li imorru emmek u jamlu l-almu taħħom biex iġibu l-paċi. Anki jek dan huwa pajis sabiħ ma verament pajis li qed Dan ir-rapport qed nagħmlu żball wieħed bħala l-Alleanza tal oċident U dan għandu xaqsam mal-irda tal-Peprin. Nafu li l-iktar bnidem li jista' jkun konservattiv huwa il- eh, l iżgħar raħala hawnhekk. Hawnhekk edin nirridu bil-fors aħna neqirdu produzzjoni li għalija hemm eh, eh, domanda għaliex rridu namlu hekk. Anki ġifiri fl-użu tal-opium u tal-morfina nużaw il-tkabbir il tkabbir tal peprin Grazzi. Issa għanna il-kommenti dwar l establiment ta' mekkanizmu ta' kriżi permanenti biex server kien għat ta' finanzjerja zona żona tal-Euro. Sur Higgins, Grazie ħafna, Signora President, jiena evotajt konsta għal kontra biex noħol u mekkanizmu għal Eurozon, għax fil-Irlanda naraw li dawn l-istrumenti edinem biex jamlu l-bailouts għal sistemi li huma mizowda bil- Eh, spekulazzjoni u dejjem innaqru mill-nies li jinqas għandhom flus. Jista' jkun li l-Kunsill Ewropew illum fi Brussell jemenda l-trattat ta' Lisbona. F'dan is-sens iġifieri qed ngħidu li s-soċjetà għandha tpatti għal kriżi ma, ma naħsbux li dawn nistgħu nagħmlu e, dan lil nies tal-Irlanda ġifieri mingħajr referendum li nbidlu trattat tal-Lisbona kif ġipu leħaq. Nafu l-problemi li ġab il-gvern tal-Irlanda fuq l-Irlanda, aħna rridu referendum għand in-nies tal-Irlanda sabiex ikunu verament ġibu bidla fis-suq finanzjarji. Grazzi. Grazzi ħafna. Bekk nista nalaq din is-seduta u nerġa' terġa' tiftaħ fil-tlieta ta' nofsinhar. Grazzi ħafna.